ta' sa' 8 nofs. Umbat mid-disa sa' nofs il-lej. L-agenda ġiġa ġiet publikata u issibuha fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Mela, naġġornaw is-seduta u l-lejli tajb il-kulħadd.